Okay, if everybody would sit. Kieġabkom, signori, jak jisibu postkom? Grazie ħafna. Ħanaddi għal-punt fuq l-agenda numru 10. Id-dialogu ekonomiku skambju ta' opinjonijiet mal-president il-ġdid ta' l-Eurogroup, Ġron Disselblom u ħal-kariga tiegħu fi żmien diffiċli ferm. Ma mudija tan-nar, hekk ngħidu xek. Is-sitwazzjoni f'Ċipru rajnija tiżviluppa dan il-weekend u reazzjoni wkoll għal pakket illi inqabel hija xi ħaġa illi qajmet ħafna tħassib li li personali u anke membri parlamentari oħra ġifri hemm ħafna punti li jridu nsemmu illum apparti dan iżda naħseb illi forsi fl-introduzzjoni tiegħu il-President jista' jgħidilna meta sar jaf allura bil- problemi li jista' jkun hemm ifhemna daqsxejn il-proċess ta' kif waslu għal din il-konklużjoni. Kien hemm ħafna affarijiet fuq il-mezzi tax xahar ndir imma forsi nistgħu nieħdu daqsxejn ehm, il-kif u x'fatta mingħajr ma nippuntaw subajna lejn ħadd. U forsi naraw għalfejn ma kienx hemm daqsxejn iktar sensittività fl-istqarrija b'mod partikolari biex ngħidu x'kienet din il-kwistjoni tal-kisra, ħafna nisa kraw bħala kisra ksur tal-garanzija tal mittel euro. ħafna nis bla dubju kienu inkwetati ħafna dina għadin jajdu issa f'daqqa waħda ġifiri kull tip ta' garanziji ebu u allura wara dana x'nistgħu nistennew mija f'se jiġri U forsi tkunu nistaw intaffu daqxejn it-ħassib tan-nies qabel ma nistennew it-tieni stqarrija. Illi donna ma tantx tkun qed ittaffi dawn it-ħassib. Merħba, President, nittama la dinija biss l-ewwel ta' ħafna skambju ta' opinjonijiet u nittama li fil-ġejjin niltaqgħu taħt ċirkustanzi aħjar. Għandek 10 minuti għal l-introduzzjoni tijak, bla dubju ma tkunx tista' tkopri dak kollu li tixtieq. Imma imbagħad ikollna eh, slots ta' ħames minuti għal mistoqsijiet u tweġibiet u kjoġobkom, sinjuri membri. Il-mistoqsijiet tagħkom żommhom fil-qosor ħalli jkollna ċans nieħdu tweġiba tal-President Għaxek jekk mistoqsijiet tagħkom ikunu qosra bizzejiet u iwieġab fil-qosor intom tkunu tistgħu mbagħad issaqsu mistoqsija supplementari u forsi tieħdu ktar informazzjoni. Fidejk, President. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri. Nixtieq nibda billi Niftakar fl-ewwel xogħol tiegħi bħala assistent fil-Parlament Ewropew fl-1993 jekk m'iniex sejjer żball. Jiena ħadim tal ftit żmien hawnhekk kien għadu qasbissaw dan il-bini għall-inqas kif niftakar jien kien differenti ħafna l-Parlament Ewropew, imma sabiħ issa li nista' nerġa' niġi hawnhekk f'karaga kompletament differenti. Nibda li ningrazzja wkoll il-Kumitat tal-kontribuzzjoni kostruttiva fuq id-dibattitu dwar kwistjonijiet politiċi, ekonomiku u monetarji. Kif tafu jiena naf li dan il-Kumitat kien kellu rwol importanti ħafna fil-leġizlazzjoni li tfasslet illi hija ċentrali fil-qafas ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fiskali Ewropea u jina tassew kuntent bid l-opportunità u ta' skambi futuri u kol nittama presidenza biex iwieġeb il-mistoqsijiet kom u anki benefika mill-arfin espert kom. Iż-żona euro, l-euro grupp u kol qiegħed fi żmien ta' kriżi. Eh, aħna ħafna me xoltana għal nwieġbu għal situazzjoni ta' kriżi u kif tafu bħalissa l-izviluppi f'ċipru. Ovvjament, eh, huma l-iktar ħaġa illi qed jinkwetawni li l naħseb anke li l-kom il-ġimma li għaddiet l-Eurogrupp laħaf dejn politiku mal awtoritajiet ċiprioti fuq il-punti ewlenin tal-programm ta' ġestament tal-10 biljun euro sal-2016. Il-programm jinkludi konsolidazzjoni fiskali konsiderevoli, riformi strutturali u privatizzazzjoni u jippermetti kieku li id-dejn pubbliku ta' ċipru jinżam fuq livell sostenibli fil-waqt li jżid il-potenzjal ta' skabbir ekonomiku. Ovvjament intom tafu li nhar it-tlieta l-Parlament Ċipriot ivvota kontra l-intenzjoni tal-awtoritajiet Ċipriotti li jimponu taxxa ta' darba ta' stabilità sabiex tindirizza situazzjoni fraġli li teżisti fis-settura finanzjarji tagħhom. Dina proposta kienet u għadha indikazzjoni ta' ċirkustanzi eċċezzjonali u straordinarji f'Ċipru u ir-rata illi għalija s settur finanzjarju ħajkollu jitnaqqas. Issa sta l-awtoritajiet ċipriotti illi joħorġu bi proposti ġodda u alternattivi u l-Eurogrupp lest li jgħin il-ċipru fil-isforzi tagħha ta' riforma bażi ta' dan il-programm ta' ġustament li qbilna dwar u jankunu ċaru l-Eurogrupp kien u għadu tal-opinjoni illi depozituri żgħar għandhom jiġu trattati b'mod differenti mill depozituri kbar u nerġgħu ngħidu kemm importanti li nagħtu garanzija sħiħa għal dawk id-depożiti ta' inqas minn 100,000 euro. Naf li ambizzjuża l-ħaġa f'ġimgħa bħal din u bħala eh, president ġdid tal-Eurogrupp nittama illi nkun nistan' nibdel l-agenda tagħna fil-futur qarib minn rispons għal kriżi għal dibattitu strutturali dwar kien nistgħu intejbu it-tkabbir u l-kompetittività fiż-żona euro. Dan huwa li nixtieq niddiskutu magħkom illum u forsi anke fil-drabi li ġejjin. Ma rridux ninsew aħna l-oġġezzjonijiet l-oġġettivi tagħna ta' promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku inklusiv sostenibli illi joħloq l-impjiegi u illi jirrispetta l-modell soċjali Ewropej kol naqblu fuq dawn il-miri naħseb l-importanti huwa sa kif nistgħu nilħuhom. Aħna il-koll mħasbin dwar il-konsekwenzi soċjali ta' din il-kriżi ħaġa li jiena nifhem ukoll kif ra l-Kumitat fil-bidu ta' dan ir-rapport tal-AGS, il-kriżi waslet għal miljuni ta' Ewropej illi qegħdin jiffaċċjaw issa sitwazzjonijiet tassew diffiċli u din hija ħaġa li m'għandniex ninsewa qatt meta nkunu qegħdin aħna nfasslu t-tweġibiet politiċi tagħna, imma kif għandna wkoll fir-rapport tagħkom sabiex nilħu il-mira tagħna ta' tkabbir, impjiegi u eh, nirrispettaw il-modell soċjali tagħna ridu aħna Nerġaw nqajmu l-finanzi pubbliċi ta' zona euro fuq saqajhom u kif naraw anki il-dejn li ta' ratio sa' GDP jagħti naqqas it anzi għadin jimpedixxu n nefqa li tifavorixxi tkabbir, qed jiżdied id-dejn u l-instabilità fis-suq. Kif qal li sibi dal-aħħar aħna rridu nibqgħu inżommu mal impentana tagħna għal konsultazzjoni budġetarja. Għax jista' jkun diffiċli biex ikun hemm iwassal l-diffikultà biex ikun hemm tkabbir fl-immedjat imma iwassal imbagħad għal tkabbir sostenibbli fil-futur. il compact fiskali u il-patt ta' skabiru skabilita għandhom jibqaw il-pedament tal-finanzi, l-istrategġija ta' finanza pubblika. U jina xolti għaj u naċċerta li naċċerta da jġi rispettat fi zona euro. Ndużom u f'maħna l-istrategġiji jistaw kunu siru biss skont il-situazzjoni ta' kull pajis individwali. Iżda dejjem fallinjament ħieħ mal-patt ta' stabilità u tkabbiru li stati membri m'għandhomx jinsew il regoli tal-patt li jaċċerta dan li jkun hemm aġġustament tal-deficit eċċessiv. U jiena fl-Olanda qed nittama li jisiru kol. Aħna approvajna pakket addizzjonali ta' savings l u ġifiri ta' 4.3 biljun euro sal-2014 li jippermettu li l-ekonomija terġa tiġi fuq saqajja. Dan it-naqis tal-budget mhuwiex it-tip ta' politika li aħna tħanna għalija meta sirna politiċi, imma issa f'dan l-istadju ma nistawx nevitaw għad il-ħagġa u l-istat kwassal għal-benefiċi u koll, jek il-konsolidazzjoni fiskali miex ma nistawx nevitaw, ma importanti u koll li kunem riformi strutturali sabiex nżidu kompetittivita, e, naċċertaw li kunem iktar impigi, nżidu l-innovazzjoni, ninvestu f'teknoloġiji ġodda, nżidu l-R&D, bimżon dejjem aħna naċċertaw li l ħaddim Ewropej kollom dejjem iżjed ħiliet, speċjalment li żgħażagħ għam dawn il ħalli il-ħiliet sabiex naċċertawhom li naċċertaw li jkunu jistgħu jieħdu wkoll esperjenza tax-xogħol. Qed nifmu issa kemm huwa importanti li nkomplu naħdmu bl-integrazzjoni tal-Unjoni Monetarja sabiex tibda taħdem aħjar. Jiena semmejt l-importanza tal-qafas ta' politika budgetarja u ekonomika iżda il- Affas, l-integrazzjoni ta' affas finanzjarju komplutu u koll importanti u għalek minkejja li dan huwa responsabilta ta' President tal-Ekofin jiena kontent li nara li qed isir progress konkret f'dan il-qasam bil dwar l-SSM ma l-istituzzjoni ta' kreditu huwa pass importanti f'din id-direzzjoni u se jinsa biex ikun hemm affas finanzjarju aktar integrat fiż-żona Euro Ewropea sejdu naħdmu u navvanzaw kemm jista' jkun malajr billi nfasslu mekkanizmu ta' rizoluzzjoni uniku sabiex dawk il-banek ikun għadin. Ifallu jistaw jiġu ndirizzati bliktar mod effettiv fil-futur. Mela dawn huma affarijiet riformi li jridu namlu fiż-żona euro, imma jridu naċċertaw li tkabbir tas-żona euro jibqa' għaddej b'mod eh, u brata stabili dawk l-istati membri li jixtiequ jidħlu fiż-żona euro jridu namlu l-om evalwazzjoni fil-font arranġamenti ta' gvern li ta' governanza li jaċċertaw li jkun hemm funzjonament tajjeb ta' zona euro kunu jkunu mingħajr kritika. Jiena kontenti li qed nara li l-Latvja tixtieq tingħaqad maż żona euro fil-fatt. Dawn huma uħut mill-loqsma fejn jiena ħankun jgħat nifoka fis-snin li ġejjin jien issa qed nistenna li nisma' l-opinjonijiet tagħkom u l-inwieġeb għall mistoqsijiet li tamlu li grazzi. Thank you very much. Well... Grazzi ħafna lilek. Proset, zamejt mal-ħin, dejjem ħaġa tajba li il ġestjoni tal-ħin nissa ikun iktar faċli allura. Mela jen nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet u naddu għal koordinatur ta' l Jean-Paul Cossess, grazzi ħafna, Signora President. Ippermettili, President, intik meħba fil-Parlament Ewropew fissem il-kollegi tiegħi tal-PPH u inti fakkarna li kont assistent hawnhekk ilu imma Issa il-kariga tiegħek differenti, m'għandix dubju pero li xoll li għamilt fil-Parlament Ewropew ma tinseħqat, minix ħan saqsi fuq ċipru, għax bla dubju ħattijħor ħaj saqsi fuqa, imma nixtieq ngħidilkom illi il-konfuzjoni li kunem fuq dawn itħabbiru l-aħbarijiet li smajna kienet xi ħaġa illi donna li n-nies għam jaħsbu li qisu għadin tattakkaw il-garanzija tad-depożituri u dina fil-fatt kienet kwistjoni miżura fiskali. Dwar id-dialogu monetarju, inti x'taħseb li huwa rwol tal-Parlament Ewropew? U kif jaħdem mal-parlamenti nazzjonali. Reċentament kien hemm stqarrija fuq din il-kwistjoni f'pajjiżek stess, u għalhekk nixtieq nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq ir-wol li irrid ikollu l-Parlament Ewropew fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal ewro Ovvjament inti dak l-iktar li jikkonċernak l ewro u il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew allura u l-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Grazzi. U importanti ħafna li nkomplu nsaħħu il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonal, il-Parlament Nazzjonal, il-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew ovvjament għandu rwol importanti ħafna fi xogħol ta' leġislazzjoni li għandu x'jaqsam ma' tisħiħ ekonomiku tal-Unjoni Monetarja Ewropew, speċjalment ix-xogħol kollu li jrid isir eh, fuq l-agenda tal-ECOFIN, il-CRD4, l-Unjoni Bankarja u x-xogħol kollu illi joħroġ minn dan illi mbagħad jirrikjed involviment qawwi min-naħa tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Fil-fatt kooperazzjoni potenzjali jiva bejn it-tnejn u kwalunkwe tip ta' kooperazzjoni ħatejn u s-saħħa il-leġittimità politika tax-xogħol li nagħmlu hawnhekk fi Brussell ġifiri progress xisir għat emlok għalieħ bla dubju kemm fuq livell ta' komitat kemm ukoll fuq livell parlamentari. Thank you, Jean Paul. Jean Paul, tajjeb? Sewa mela issa nistgħu ngħaddu għal koordinatur mill snd Elisa Ferrera. Grazzi ħafna. U grazie ħafna tal-li qiegħed hawnhekk maħna l-lum jena nishtiq intik marħba fostna u nawgura għalek kull suċċess. Sfortunatament però ħajkolli nikritikak ukoll. fil kasta ta' ċipru, aħna naħseb hija ħaġa li inevitabbli nindirizzawa issa. Garanzija ta' depożitu ta' mit sa' elf euro kien l-unika sors ta' tama li kellhom iċ-ċittadini Ewropej fi żmien ta' kriżi u deċiżjoni li ttieħdet il-ġimgħa li għaddiet kisret dik il-fiduċja għal kollox mhux biss f'Ċipru ma fl-Ewropa kollha kemm Dik il-fiduċja inti l intilfet, iġifieri jiena nixtieq illi intom b'xi mod taraw kif tibdlu dina l-idea li nħolqot issa illi minkejja li aħna qegħdin s issa li li sibi ikollu supervizur wieħed l-istati membri xorta jridu jkunu huma li jgħinu l-banek tagħhom. Imma d-differenza hi issa b'din id-deċiżjoni li ttieħdet li ħajkunu dawk in-nies bil-ftit flus li jkunu ġemmaw, illi jridu jsalvaw il-banek u mhux dawk li huma responsabbli jew li naħsbu li huma responsabbli pereżempju mill-ħasil tal-flus u li qegħdin ipappu tajjeb, ġifieri dan il-mekkaniżmu il crd u il- um, Ix-xogħol l-oħra li qegħdin nagħmlu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea mhux suppost aħna qegħdin nagħmlu sabiex niġġieldu il- man il-tax havens u affarijiet bħal daħat indirizzom din daw l-affarijiet inti waqt il-presidenza tijak Iva Grazzi, Signora Ferreira għal mistoqsijiet tijak din naħseb li bazzikament hija kwistjoni ewlenija għal din il-ġimgħa u ħaġa tajba li naqbdu u nindirizzawha mill-ewwel immorru mill-ewwel għalajn labra. Issa, xtar fl-Eurogroup aħna kellna xhur sħaħ ta' preparazzjonijiet kellna l-ewwel laqat li saru tal emmeju f'Ġunju sabiex nibnu pakket li permetti lil ċipru li jerġa' jibda mill-ġdid fit-triq ta' sostenibilità. Għalhekk idu nħarsu lejn is-sostenibilità tad-dejn, burden sharing, tkabbir futur u modell ġdid ta' ah, sistema bankarja li tanti importanti għal ċipru. Dana bażikament wassal għal konklużjoni illi il-programm m'għandux ikun ikbar minn 10 biljuni għal sempliċi raġuni illi l-ammont totali tal lon lil ċipru hija kruċjali biex imbagħad ma jkunu jistgħu iħallsu id-dejn u jisibu futur ekonomiku ġdid. Ġifi dak huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt Id-dejn sostenibli għal ċipru kien ifissel rata ta' mhux iktar minn mija bejn ir-ratio tad-dejn u l-GDP. Rrid ikun hemm għal daqstant. Settur finanzjarju ristrutturatu b'saħħtu sabiex jippermettu li jkun hemm tkabbir ekonomiku ġdid tal ċipru. Dawn l-elementi waslu għambata l-kwistjoni tal-burden sharing. Aħna ridna wkoll nitolbu kontribuzzjoni ta' madwar 6 biljun min-naħa ta' Ċipru. Għalhekk aħna meta konna din infassu dan il-pakkett, konna qegħdin naħsbu fejn dan il-pis ħajtpoġġa. U aħna dirinna li kun ġustifikat li dan il-pis jitpoġġa wkoll fuq id-depozituri li mhumiex residenti u mhux ir-residenti biss. Ħafna mill-miżuri kienu kieku ħaj influenzaw biss, ħaj affetwaw biss il-popolazzjoni lokali imma s-settur bankarju għandu ħafna depozituri li mhumiex residenti. Għalhekk fl-għażla ta' strumenti tagħna aħna ħarisna wkoll lejn id depoziti kbar ta' nies li mhumiex residenti u għana ħassejna li ħaġa importanti ħafna illi ikunem hemm it-qassim tal-pis b'mod ekwu aħna ħassejna illi il-pis li kunem fuq il-depositi gbar għandu jkun ikbar minn dawk illi jitpoġġa fuq il-depositi zzar u għadna ta' din l-opinjoni aħna kif tafu il riżultat imbagħad kien li kien il-Parlament Ċipriot maċċetta din il-proposta u għadina ħarsu issa lejn alternattivi sabiex l-istess ċifri iqasmuhom u jirranġawhom b'mod alternattiv li jiena nittama jwassal għal forsi bilanċ iktar ġust milli riġna biħaħna nhar il-ġimgħa. l Grupp iħoss l-importanti ħafna li l-pis jitqassam b'mod eku u għalhekk kontribuzzjoni ikbar minn depożituri gbar minn dak illi kollhom depozituri żgħar. Imbagħad is-sistema ta' garanziji allura ma hemm l-ebda dubju aħna dina nerġgħu nikkonfermawha bħala Ministri Finanzjari li s-sistema tad-depożiti tiggarantixxi di garanzija sa depożiti sa elf. Il-levi hija taxxa ta' darba biss sabiex jgħin illi nibnu pakkett għas sostenibilità futura ta' Ċipru, miżura fiskali illi hija komparabbli ma' taxxa fuq il-ġit. U fil-fat il-President ġa semmit il-lat ta' komunikazzjoni, dibattitu li beda minnar il ġima flasġija, s-sibt fil-ħodu, ovvjament forsi sam il-bidunet taħna misna għamilni iktar ċara xini il distinzjoni bej kontribuzzjoni ta' taxxa darba fuq il-ġit tal dak li kun li ħaġa kompletament differenti mill-li tindirizza il- garanzija tad depositi li hija ħaġa li hija garantita fl-Unjoni Ewropea kollha u l-Ministri Finanzjari tal-Finanzjanzi saħqu dwar dan. Thank you. Grazzi tassew. Din hija mistoqsija importanti ħafna sa nagħti l-kelma l-Alde u nagħti l-kelma l-Wolf Clint, Se jogħġbok. Lodwa tajba. Sur President, l-ewwel punt li nixtieq nisħaf fuq huwa dan. Jiena qed nifhem li il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew jista' jiġi użat biex nikkapitalizzaw mill-ġdid il-banek jekk ikun hemm riskju sistematiku. U meta li jkun hemm garanzija li flus ħajtħallas lura, ħajtħallsu lura. Inti għadek kif irqattu dan il-kliem. Sanxin kun naf jekk is-sitwazzjoni f'Ċipru tirrappreżentax riskju sistemiku. Issa aħna jenna nafu la monta żmien li il-gvern kien daqsxejn laxk u il- Is-sistema bħalissa, il-modell ta' sistema li għanna prezentata qoddimna, hija pjuttost laxka, anki implementazzjoni laxka ta' regolamenti U aħna jenna nafu dan mhux biss minn ġunju li għadda, imma jenna nafuħ mill-ħarifa tal-2011. Meta ir-Russja fil-fatt għamlet self kbir li ċipru. Allura kif għalfejn il-Kummissjoni da id biex tieħu eh, azzjoni? Imbagħad ir-Russja għandha interessi kbar ukoll f'ċipru. Miljuni għandhom ħafna flus investiti f'Ċipru, għalhekk rridu nkunu nafu eżattament x'inhi il-pożizzjoni tagħkom bħala pożizzjoni tiegħek bħala President tal-Eurogroup jekk ir-Russja taqdi rwol importanti biex tifinanzja mill-ġdid il-dejn ta' Ċipru. uh, danke, Herr uh, Klins. Uh, I will. Uh, this was. Uh,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 really um, the, the programme shouldn't be any bigger than 10 million because otherwise it's not a sustainable position uh, for Cyprus to make a restart. So then. Um, <clears throat> thank you. Now for the ECR, Dirk-Jan Epping. <clears throat> Meneer Dijsselbloem, ik wilde u ook graag uh, welkom heten namens de fractie van de... Sul Dijsselbloem. Fissem il-grupp tal-konservativi nixtieq informakom li ta' bilħaq Intom bdejtu verament mod tajjeb fl-Ewropa. Is-sena li għaddiet kulħadd qal li l art tal-kriżi għadda. Però pero ma kinux qegħdin eh, jgħidu sewwa. Ċipru spiċċat titlob għal bailout. U s-sitwazzjoni hi li mandom ikunu il-kontribwenti ta' taxxa li għandhom iħallsu il-spejza tal-bailout. horu ukoll għandu eh, jagħmel tajb għal tali operazzjonijiet, però il-problema fil-proposta kienet li intom ma żammejtux il-100,000 eh, garanzja ta' depożitu għal dawk li għandu ftit flus fil-bank. Min għamel din it-talba? Min, għamel dan is-suġġeriment? Kienet li sibi, kienet ċipru, kontent? Is-sur Schloiber jew kollha kemm intom hawnhekk qed nitkellmu dwar bilanċ ġust. Tajb li konna bilanċ ġust fil-kontributi, ġifri intom qed tajdu li dak li intom proponejtu nhar il-ġimgħa ma kienx ħaġa ġusta. Min propona dan? U persuni ċittadini f'Ċipru qalu li għandhom dritt tal bailout Pero dan mhux il-każ il-problemi f'Ċipru inħol kol minn Ċipru nifissa. Forsi intom daqsxejn eh, għajjenin, ma nafx anka rigward tal-President Putin. Personalment, personalment naħseb li rridu nqisu kol ir-relazzjoni li jeżistu mar-Russi, jiena nafhom ir-Russi il-President Putin se ħallikom imdendlin ħaj jolli talbit tiegħu u dak il-każ ir russija mbagħad ser ikolla aktar influenza fuq ċipru. Ma naħsibx li għandkom tissottovalutaw x'qed jiġri hawnhekk. Iż-żona euro edha f'periklu u r-Russja titqubina. U minn tomx tirnexxilkom iżommu taħt idejkom il-President Putin. Eh, eh, dank u wel, eh, heer Epping, voor uw... Grazie tassew, onorevoli Epping, grazie għal mistoqsijiet tiegħek mela l-ewwel qabel kollox. Inti sħaqt il-punt li aħna konna ħsibna li wasalna fit mim tal-kriżi ftit ta' ilu. Jiena mill-bidunet però verament kont attent qabel nisqar ċertu affarijiet. Għadda f'sitwazzjoni fraġli u l-aħħar ġimati kolli ngħid u rejna kemm il-fiduċja għadha fraġli anke fis-swieq anke jekk is-swieq finanzjarji rkupraw xi ftit, però nista' ngħidilkom li d-dannu kkawżat kien verament baxx. Però għadna maħriġniex mill-kriżi ovvjament, inti wkoll ġbit l-attenzjoni li m'hemmx dritt għal bejlaw tal-Ċipru. Jien nista' ngħidilkom vera, però hemm ukoll interess komuni u l-interess komuni u li nsaħħu żona euro li insaħħu settur bankarju fiż-żona ewra kollok hemmi għaliex riski ta' kontaminazzjoni dejjem qegħdin hemmhekk preżenti u l-interess komuni u li inżommu l-integrità ta' żona ewra kollok hemmi. U għalhekk le m'hemmx dritt tal-bailout però hemm impenn, iva impenn biex ngħinu l-Ċipru. Il-mistoqsija tiegħek kienet min għajjem il-kwistjoni ta' levi ta' 100.000 euro. Levi taħt il-100.000 euro ma naħsibx li nistgħu nitfaw l-ħtija fuq xi ħadd fuq xi istituzzjoni partikolari kienet deċiżjoni konġunta. U jiena nuhu responsabilità ta' dan kollu, il-levi iva nista' niddefendija għaliex ta' bilħaq hija mod dirett kif aħna nistgħu nitolbu kontribut ta' depoziti tas settur bankarju f'Ċipru li huwa inevitabbli jekk wieħed irid jibni pakkett li ma jwassalx għal aktar dejn jew self Eh, li jkun aktar minn 10 biljun euro. Jina xorta waħda naħseb li din hija xi ħaġa inevitabbli. Ħajkun hemm xi tip ta' taxxa fl-aħħar pakket li aħna ħanaslu niftemu fuqu. U naħseb li ħafna persuni mill-Eurogop jittamaw li dan ikun pakket ġust. U nittamaw li jkun hemm ukoll burden sharing mod ġust inti għamattu li dak li għamilna nar il-ġimma ma kienx ġust, pero kien ġust għaliex il-pis fuq il-depozitorji zar kien u inqas minn dawk id-depoziti kbar, pero jina xtaqt li kienet tkun aktar ġusta u il-grupp l-Eurogroup kollu kemmu nar it-tnejn ukoll ħareġ bil-proposta li aħna ser nħarsu lej soluzzjoni li tressa ċaqlaq kemm xejn il-bilanċ lejn dawk li għandhom depositi kbar fil-bank. Pero ma nistawx nimponu soluzzjoni fuq l-ebda persuna u għalhekk f'dan il-proċess dan kien ir-riżultat li ħareġ li ħriġna bih il-ġimgħa saret rabta wkoll ma eh, mal-sistemi ta' depositi ta' garanzija ta' garanzija ta' depositi dan il-punt ħarġ kol fix-xandir U għalek aħna se nipruvaw naraw nilħaqux rezultat tajjeb li jkun aktar ġust. Issa naddu għal parti tal-ħodor u nati l kelma l-Honorable Eichhout. Lodva tajba, Sur Eiselblum, verament kontent li għatfosna mela inti għat il-biraħ li kont ħasseb dwar il-punti ta' dibattitu ġifiri il-kwissjoni li jeżistu bejn il-pajjiżi u l-Parlament Ewropew. Inti tixtieq li jkun hemm aktar rwol kbir għall-Parlamenti Nazzjonali. Mela, aħna mħasbin dwar il-qabża li teżisti bejn il-Parlament Ewropew, il parlament Nazzjonali u anki ir-relazzjonijiet li għaddejn bħalissa bil-pajjiżi. U jien naħseb li ċermen tal-Eurogroup għandu jkun imħasseb dwar dawn l-aspetti wkoll dak li qed bħalissa u li l-Ġermanja għanda sena li għaddemna lezzjoni għaz diffiċli ħafna l-gvern ġermaniż biex jispiega u kol xinu jiġri u bħala ċerta l Eurogrop inti tittassikura li inti tista timla dan ix-xquq bejn l-aspettattivi u l-perspettivi tal-istati membri. Id-deċiżjoni tiħdet issa u dan fisser li dawk li għandhom depożitu żgħir iridu jikkontribwixxi wkoll għal dan l-apparazzjoni ta' riskju li intom ftemtu fuq għal inti bħala President tal-Eurogroup. Ma, ipre, ma preven, ma, ma provajċ teħles minna, għalfej ma sibt soluzzjoni oħra għal zona euro. Aħna ma nix din l-istabilita bħal sanzi, il-Financial Times għalet li kien kont int fil-fat li il-dawk li għandhom ftit flus għandhom iħallsu 6.75% mill-kontijiet tagħhom. X'għamilt ħażin u x'tallimt sissa biex ma terġax tagħmel dan kollu fil-ġejjeni? Grazzi tassew onorevoli Eichhout tal-mistoqsijiet tiegħek. Il-kommenti tiegħi fl-Olanda l bieraħ ta' bilħaq kienu dwar id-differenzi Anzi għan nitkellem bl-Ingliż jiet il-President tal-Eurozone. Jiena fil-fatt il-biraħ tkellimt fuq id-demokrazija fl-Ewropa, il-leġittimità demokratika ta' dak li aħna anki bħala l-Eurogroup u jiena bħala President tal-Eurogroup ta' dak li aħna nagħmlu fiħdan l-Ewropa. U jiena esprimejt tħassib tijaj tiegħi rigward dan. Sħat fuq il-punt ukoll li di mhix biss kwistjoni jekk il-Parlament għandu xi jitkellem aktar jew jkollu aktar influenza fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet. Ovvjament, bla dubju dan huwa aspett importanti ħafna u jiena għattu ukoll il-biraħ li jiena ser nkun favur li jkollna rwol aktar b'saħħtu mill-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali fit-teħid ta' deċiżjonijiet, però l-punt prinċipali tiegħi kien li dan ma jgħinx biex aħna ikollna aktar appoġġ fost it-tittadini Ewropej għal speċjalment dak li qed isseħ fiż-żona euro u anki fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Allura jiena indirizzaj din il-kwistjoni fundamentali. Kif aħna nistgħu nsaħħu l-fiduċja fost l-elettorat fiħda dak li huwa politika Ewropea kollha kemmi. Inti irġajt iddefinixxej din is-sitwazzjoni waqt li dan huwa dibattitu bejn dak li qed issaħ bejn il-pajjiżi. Jiena ma naqbilx miegħek hemm dibattitu wkoll bejn il-pajjiżi u xi drabi il-pajjiżi għandhom interessi differenti u anki punti ta' tluq differenti, però hemm ukoll dibattitu qalil fuq l-Ewropa fih dan il-pajjiżi. Inti ħares daqsxejn l-elezzjoni Italjani. L-Ewropa kienet il-kwistjoni prinċipali, l-elezzjoni fil-pajjiż tiegħi, l-Ewropa kienet kwistjoni ferm importanti fih dan l-elezzjoni li aħna kellna sena li għaddiet. Iva, xi drabi jeżistu differenzi bej pajjiżi u l-interess ta' bilħaq jista' jkun differenti ferm. Pero jiena naħseb li l-kompromess li aħna l ħakna kien kompromess bej dawk l-interessi differenti. Kif diġa għattilkom aktar kmini dan kien pakket li ippermetta l ċipru biex ikolla dejn sostenibli pruvajna inkabru dan il-pakket, pero da ma kienx jgħin il-ċipru bl-ebda mod. Dan kien mod kif wieħed jista' jilħaq settur ta' servizzi finanzjari b'mod aktar sostenibli minn ma neħu dan il-settur kien hemm xenarju wkoll fejn il-miżur li stajna nidu kienu aktar radikali ma ridniex hekk, ridna naraw kif ċipru tista' tibda mill-ġdid b'settur finanzjarju ġdid. Umbat inti ġbit l-attenzjoni għal kwistjoni tal dawk li għandhom depozitu zaħir. Jiena għamil żball misni waqaf temmek Kif għattilkom jina nerfa responsabiltajna l-president tal-Eurogroup, pero jkolli najtu kol li l-interessi differenti fil-pajizi differenti, l-opinjoni u l-pozizjoni tal-gvern ċipriot innifsu qed jipprova wkoll jilħaq bilanċ, jipprova ma jagħmilx programm kbir, spiċċa biex wasal għal dan ir-riżultat. Bħala President, ovvjament tipprova ssib kompromess bejn pajjiżi differenti, bejn l-idea differenti u anki l-għanniet li aħna fassanna fl-imkien. U għalhekk din id-deċiżjoni anki kieku xtaqt jew provajt ma kienieċ ma twafqiċ minni. Għaliex dan kien kompromess li wasal flimkien ġabar flimkien l-anijiet aħna li naqsmu bejnietna. Fisem il-gwe nagħti l-kelma lill-Onorevoli Nikolas Gentes. Ippermetti li skużani waħda hemm mistoqsija li jena ma weġibċ. Is-sur Eichert staqsa dwar dak li intqal fuq il-Financial Times, nista' nisseguraħ li il- um, dak li intqal fuq il-Financial Times ma kienx uh, veru. Mela nagħti l-kelma sal-Onorevoli Nicholas. Grazzi tas Signora President ser President, l-ewwel preżenza tiegħek hawnhekk hija marbuta ma' deċiżjoni li tieħdet mill-Eurogroup. U l-ewwel qabel kollox dak li ntwera u li m'hemmx pjan biex nindirizzaw il-kriżi u tininet xi ħaġa li inti suppost fimt inti u l-Ministri Finanzi l-oħra li d-deċiżjoni tiegħek rigward Ċipru rigward it-tassazzjoni ta' depożitu wassal u ħolqot insikurezza ġenerali fl-Ewropa nuqqas ta' sigurtà għal ċittadini Ewropej kif rafu dan kien żball oħxon. Issa feħdan il-Euro Group, inti inkompetenti jew għandek xi għanijiet, għanijiet oħra. Is-sur Siber eh, saħaq u qal li min jinvesti il-flus tiegħu f'pajjiżi li għandhom taxxa aktar baxxa u hemm kontroll meta il-banek tagħhom ma jkunux sostenibli, f'dak il-każ ikollhom problemi. Mela, is-Sur Solbe stqar u qal stqar għan wieħed mela ħallu il-banek dawn il-pajjiżi f'Ċipru u ejjew ejjew fil-banek tagħna Ġermaniżi. Bekk ikunu jistgħu jixtru il- ċertu assi fil-Greċja u dan il-punt ma tsemmiex però. Hemm pajjiżi oħra fejn is-settur finanzjarju rigward il-GDP ir-ratio mbagħad huwa aktar kbir minn dak ta' Ċipru. U n-nies qed jgħidu x'ħajamlu bil-flus tagħna. Fejn ħadpoġġi l-flus tiegħek, fejn ħadpoġġi s-salarju tiegħek? U l-kwistjoni hija din: hemm pajjiżi fejn il-depożituri jew inkella għandhom id-depożiti fil-periklu, dan jeżisti wkoll f'pajjiżi oħra? Thank you. Grazie tassew, Sir Gentis. Importanti li nisqu li il-sistema ta' garanzija u l-garanzija fuq il-depozitu ta' Mittel euro hija garantita u mhix ħadd tmiss. Dan huwa ftehim li jo tal-pajjiżi kollha U jekk issir talba f'xi pajjiż jew f'sitwazzjoni fuq is-sistema ta' garanzija ta' depożit xiġri hija responsabilità tal-pajjiż biex tikkumpensa il-depożiti tal-persuni sa' mit-telf euro. Issa, taxxa ta' darba bħala kontribut biex wieħed isalva il-banek u anki jisalvaw is-setturi finanzjarji hija ħaġa inevitabbli meta aħna nħarsu lejn l-ekonomija ta' Ċipru. U jekk intom taqblu li pakket li kien aktar kbir minn 10 biljuni ma kienx iwassal biex ikunem ikupru ġust tal-ċipru. Għalek, meta nqisu pakket li mhuwiex kbir ħafna li jippermetti li ċipru jkollha futur ieħor fil-settur finanzjarju u li nsibu wkoll kontribut mill-ekonomija ta' Ċipru stess hija inevitabbli fl-opinjoni tal-Eurogroup. Inevitabbli li jkun hemm kontribut mill dawk li għandhom depositi fil-bank din hija tweġiba tiegħi pratikament għall mistoqsija tiegħek. Issa jiena kienx inkompetenti jew le sanħalli għali fidejkom biex tiġġudikaw. Tajjeb wisq. Mela, nati l-kelma l-IPP u nati l-kelma l-Korean Vertman Cool. Jek joġbok. Skużawni, na l-unika wieħed indipendenti hawnhekk nista' nitkellem fisem minn non attached. Iva, però inti ma notifikajtni, ma tajtnix, ma ġbittilnix l-attenzjoni. Jina ħsibt li inti ftaħt id-dibattitu għal eh, persuni politiċi, naħseb li kien ħajkun ħajkolli ċans. Iva, Iva, tista titkellem. Grazzi tassew. Mela, ħan nitkellem bil-Olandis, l-odwa tajba, Sur President, nixtieq nibda billi nifraħlek fuq l-istamina tiegħek għaliex għandek ġimgħat li l-qoddimek hawnhekk Ovvjament dan qed eh, juħafna mill-ħin tiegħek. Però ħanix nitkellem dwar il-kwistjoni ta' fiduċja hawnhekk. Il-fiduċja dwar jekk il-tfaddil ta' ċittadini tagħna humiex żiguri Fil-Parlament Olandis inti jgħat il-ġimgħa li għaddiet li wieħed ma jistax jevita l-possibilità jew jelimina kompletament il-possibilità li din il-ħaġa tista' sseħħ f'pajjiżi oħra anki jekk iċ-ċirkustanzi ma jkunux l-istess bħal dik ta' ċipru preżentament. U għalhekk nixtieq nagħmel referenza għal dak li qal mill-Partit Soċjalista fl-Olanda, però jidonni jidher li ċipru qed taħseb dwar li tinnazzjonalizza l-iskemi ta' pensjonijiet u din donna i aktar perikoluża u donna qed tisseħu kol f'pajjiż oħra għaliex eh, il-paji il-ċittadini f'dak il-kas għas ikunu jistaw imissu l-iskem ta' pensjoni tagħhom sakemm jirtiraw, jiġifieri hawnhekk ikollna intervent aktar kbir, aktar ibes. U il-ħlasijiet ukoll nistgħu naraw li il-ħlasi il-flus li tad-depożiti li jinstabu fil-banek ta' ċipru nistgħu ngħidu li ġew friżati għal ġimgħa seħamet tal-banek ingħalqu f'ċipru u dan huwa ksur tal-trattati li għanna Ewropej għaliex hemmhekk għandna il-nuqqasa possibilita possibilità li wieħed iċaqlaq jew jitrasferixxi l-flus tiegħu. Iċifri hawnhekk għandna falliment fil-mudell eh, tan-negozju fiħdan ċipru. Wieħed ma jistax joħroġ il-flus tiegħu mill-pajjiż hawnhekk din forsi tista' tott ukoll għal pajjiżi oħra li mhux qegħdin fiż-żona euro hawnhekk għandna nuqqas ta' trasferiment eh, ċaqliq ta' flus. Inti xi tajli dwar dan? Hemm ukoll xnija li għaddejja li ħafna flus diġà eh, eh, minħareġ minn Ċipru. Inti tista' tikkonferma li dan seħ tassew? Għandek opinjoni dwar dan? U l-aħħar mistoqsija tiegħi idin inti qed titkellem dwar 10 biljun euro li huwa neċessarju għal Ċipru. Xinajdu dwar il-flus li jena tal-Greċju? L-Greċja, il-pakket kien ħafna akbar, intom tistaw tajdu l-izbaljajtu kif għamiltu, kif imxejtu għal-Greċja. Xi tajdu dwar ir-regoli Ewropej sabiex tistabilixxu ir-regoli ta' tassazzjoni? Dan ħajkollu wasal għal bidla fit-trattati, x'inhi huma l-opinjoni tiegħek dwar dan? inti ħadd kważi l-ħin tiegħek ġifri inti mhux ser ikollok tweġġibiet. Um, I'll try and answer it later. Sa niprofa nirrispondi ftit mill-mistoqsijiet tiegħek. L-ewwel mistoqsija. Grazzi ħafna ta' tħassib tiegħek, inti saqsejt dwar eh, kemm għandi pressjoni fuq l-aġenda tiegħi. Ovvjament bħalissa għandi ħafna. Però qed jirnexxilna b'mod tajjeb, grazzi ħafna. It-tieni punt. Inti kwotajt ħażin meta eh, tkellimt fil-Parlament Nazzjonali bħala Ministru tal-Finanzi l-bira eh, fuq Ċipru. Hemmhekk ġejt mistoqsi mill-Partit Soċjalista fl-Olanda palissa naħseb fuq id-dibattitu eh, ta' l-Olanda. Għamilta ċara li na ma kellix naqsam ma' sistema ta' garanzija ta' depozitu, naf li kien hemm ċerta konfużjoni fuq hekk apparti minn hekk is-sitwazzjoni f'Ċipru hija waħda speċifika ħafna, waħda problematika eh, fil-lat finanzjarju u għalek mussa jkunem eh, l-istess approċ għal pajizi oħrajn. Emmek kont ċar ħafna fuq din il-kustjoni. Saqsejtu kol dwar il-regolamenti u l-mod kif qed jingħalqu l-banek u kif in-nies qed jitħallew jieħdu ammont żgħar ta' flus kuljum il-magni li jġbdu l-flus. Jekk dan huwiex ksur tal-movement ħieles tal-kapital. Grazzi ħafna tal-ledin tajnuni fl-Ingliż għax qed nitlef il-klim. Ma nasibx li dan huwa veru, naħseb li dan jaħdem tajjeb ħafna fil-qafas legali tagħna. Meta tqis li hemm kriżi bankarja, kriżi li waħda parzjalment nazzjonali u parzjalment Ewropea. Speċjalment meta tqis il-Bank Ċentrali ta' Ċipru għandu l-metodi legali biex jala il- banek f'każ ta' kriżi u dawn il-miżuri qegħdin eh, jintużaw biex tikkalma s-sitwazzjoni. U f'Ċipru qegħdin nipprovaw nsibu mod ta' kif nistgħu nerġgħu niftħu l-banek fil-waqt illi fl-istess ħin nipprovaw nistabilixxu pjan finali. Grazzi ħafna Edin minuta tard. sa għalhekk nismaw l-Korin. Iva, grazie ħafna Signora President, mhuwiex ta' sorpriża illi Sur Dasselbrum illi l-Ingliż tiegħek qiegħed ifalli għaliex qisna qegħdin niddiskutu biss il-sitwazzjoni Olandiża. Però niftak li fil-Parlament u qegħdin niddiskutu sitwazzjoni Ewropea naf li bdejt b'sitwazzjoni diffiċli ħadd ir-rwol wara President li kellu ħafna esperjenza Sur Juncker Però inti wkoll għandek l-esperjenza tiegħek u ċerta li sa jirnexxilek eh, taħdem tajjeb u se jirnexxilek toħloq soluzzjonijiet għal din is-sitwazzjoni. Soluzzjoni tajba mhux waħda Russa, però waħda Ewropea u eh, kundizzjonijiet Ewropej. Napprezza ħafna illi inti qed tieħu responsabilità tal falment tal-pakett ta' eh, salvataġġ għaliex ħafna kollegi tagħna u anke ħafna mexxejjed jgħidu li mhux tort tagħhom li mhumiex responsabbli minn dan il-falliment. Anka Ministri tal-Finanzi illi votaw eh, favur fil-grupp eh, fil-Eurogroup. U għalhekk napprezza li inti qiegħed tieħu responsabilità ta' dan kollu u narah bħala sinjal pożittiv. Għandi mistoqsija dwar id żgħar. Naħseb li għandek raġuni li din niskema tibqa' titħadda minn lat legali. Però nixtieq insaqsi kif nistgħu naħdmu fil-futur jekk eh, din is-sitwazzjoni tkun eh, neċessarja fi kriżi bankarji oħrajn kif għandna naġixxu. Aħna qegħdin nibżgħu illi illi banek oħra jispiċċaw fl-istess sitwazzjoni f'ċirkostanzi bħal dawn. aħna din nitkellmu fuq din il-liġi ta' intervenzjoni u din kif ħat applika fl-opinjoni tiegħi dan ifisser illi eh, detenturi tal-bonds u tal-isma eh, u depozitanti ikunu siguri. Allora din kif ħat taħdem eżattament? Aħna l-ħakna ftejim din il-ġimgħa dwar il-mekanizmu ta' supervizjoni u l-appoċ għal banek f'difikultà, għalhekk nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar din il-kwistjoni u anke dwar il pakket ta' kriżi. Grazzi ħafna ta' mistoqsijiet tiegħek dwar il-pakett u l-falliment tiegħu. Meta nqis is-sitwazzjoni eh, nara li dan il-pakkett ġi votat kontra fil-Parlament u s-qegħdin nippruvaw insibu alternattiva dwar dan ikkux possibbli meta tqis is-sitwazzjoni b'mod sostenibbli nista' ngħid li din għadu eh, punta mistoqsija Għanna bżon il-ħin u għanna bżon l-spazju biex iċiprioti jisibu angoli differenti u alternativi differenti, pero irridu jkunu sensibli mod finanzjarju eh, u anka sostenibli mod ekonomiku u anka fattibli. U għalek minn ċertek dan il-pakket eh, fallix, għalix hemm l-alternattivi, ovvjament hemm mod ieħor ta' kif nistgħu naħdmu fuq l-imposta, però qegħdin inqisu eh, alternattivi fl struttura ta' din l-imposta wkoll. Inti semmejt ukoll ir-riski għal banek oħrajn u dwar kif nistgħu naffrontaw sitwazzjoni eh, ta' diffikultà f'banek oħrajn. F'Deċembru fl-Ekofin qbilna fuq il-Single Supervisory Mechanism illi issa eh, spiċċa u intu ħdimtu b'mod maġġel ħafna l-ingrazzjakom tagħhom tiegħu da xogħol Laħna kompromess fi żmien ta' sena u issa nistgħu nibdew. Issa l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jibda dan ix-xogħol ta' supervizjoni. Apparti minn hekk għandna bżonn riżoluzzjoni u mekkaniżmu wieħed fl-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn ikonna strumenti b'saħħithom biex ngħinu banek f'diffikultà u għandek raġun illi l-mota kif nimxu fuq din il-kwistjoni hija illi ngħinu lil dawk li jpoġġu flus tagħhom bħala denturi tal-isma u anke tal-bonds. Per eżempju, tinnazzjonalizza il-bank dak eh, mhuwiex taġi tal minn <clears throat> għad senturi ta' l-isma, pero sfortunatament dan kellna nagħmluh. Pero sa issa qatt m'għandniex lodda kollha għalhekk naqbel illi qatt irridu naħdmu fuq dawn eh, l-istrumenti fil-futur dwar il-recap qegħdin naħdmu fiħdan l-Eurogroup fuq l-elementi kollha qegħdin nippruvaw niddiskutu l-iżviluppi differenti biex qabel is-sajf nkun nistgħu nilħqu ftehim dwar eh, kif nistgħu nimxu fuq din il-kwestjoni. Issa fisem PP ir-rapporter fuq il-direttiva tal-irkupru illi wkoll għandha x'taqsam mal-kwistjonijiet riċenti. Grazzi ħafna. Ovvjament qegħdin nifuka ħafna fuq situazzjoni ta' Ċipru illum. U eh, nisħaq fuq l-importanza ta' soluzzjoni Ewropea mhux waħda Russa biex nerġgħu noħolqu fiduċja u anka eh, niproteġu l-iskemi ta' depożitu tagħna li xekk nkun qegħdin nitilfu fiduċja ma nagħmlux dan. Pero illum ġurnata qegħdin niddependu ħafna fuq din il-fiduċa u din il-konfidenza. Nixtieq ukoll nagħmel komment ieħor fuq dak li jett inti fuq il-bżonn ta' riforma strutturali. Inti m'intix l-unika wieħed li semmejt dan. Il-punt musta tkun l-aħħar wieħed ukoll. Xi kultant inħoss illi nkun qegħdin nitkellmu ħafna fuq din il-kwistjoni ma nagħmlu xej fuqha, sfortunatament. U waqas forsi qegħdin nimxu mal-regoli stretti l-oħrajn bħal pereżempju il-patt ta' stabilità illi wkoll għandu x'jaqsam ma' din il-kredibilità. Għaliex m'għandniex biżejjed riformi lanqas u għalhekk ma nistax nistaqsik fuq Ċipru minna naħa tiegħi, però fuq pajjiż ikbar, fuq ekonomija ikbar, f'nofs il-kontinent illi mhux qed eh, timxi mal-patt ta' stabilità meta tqis kif qed tapplika ir-regoli tad-deficit. Kif sa naġixxu? Għax hekk ma taġixxux tkun qegħdin tnaqsu l-kredibilità tal-patt ta' stabilità u nafu li investejna ħafna fuq dan il-patt fuq il-kredibilità u anke l-konfidenza. U b'dan il-mod nkun qegħdin anke noħolqu momentu mal- riforma. Jekk inkomplu nipposponu dawn ir-riformi, qegħdin nipposponu il-tkabbir u l-iżvilupp u hemm anka konsegwenzi soċjali li inti semmejt u dan il-mod isiru kbar. Inti għandek rwol importanti ħafna f'din il-kwistjoni smajt il-kritika matul din il-ġimgħa u jekk tagħmel xi ħaġa ħażina f'din il-kwistjoni, bl-ekonomiji kbar ikunu serji ħafna u ħafna iktar eh, problematiċi u għalhekk kif ħat affrontaw din il-problema f'pajjiżi ħafna gbar minn Ċipru. Grazzi Surħed Hedmark mistoqsijiet tiegħek u grazzi wkoll tal-fiduċja tiegħek billi tafdali dawn il-problemi fil-pajjiżi gbar li huma iktar seri Ovvjament huwa importanti illi jekk irridu noħolqu tkabbir ekonomiku, irridu nagħmlu numru ta' riformi strutturali u jiena wkoll m'għandix sabar se kan nagħmlu dan kollu. Il-kriżi għal daqstant waslet għal numru ta' tibdiliet anka ta' struttur, riformi strutturali anka f'pajjiżi, eh, riformi li ġew posposti għal ħafna snin. Jina għadix nirreferi għal pajjiż tiegħek biss. Iva, però aħjar u ħafna iktar faċli il nsemmi l-eżempju tal-pajjiż tiegħi. Numru ta' riformi strutturali, per fl-Olanda ġew posposti għal ħafna żmien per eżempju anka fiħdan il-suq tal-propieta li suppost affrontajniħ mill-inqas 10 jew 20 sena ilu. Għalhekk qed nsemmi l-eżempju ta' l-Olanda ta' pajjiżi għandna numru ta' problemi ekonomiċi li għidna nipposponu għal ħafna żmien. Il-kriżi ħolqot ħafna pressjoni u waslet għal ħafna eh, saħħa politika biex niprovaw nafrontaw is-sitwazzjoni. Jidher ukoll li din il-kriżi qiegħda timxi għall-aħjar mid-dera. Ħloqna ħafna mekkanizmi ġodda illi qatt iridu nittestjaw mekkaniżmi fejn e, l-istati membri mod intergovernmentali e, jikkonsultaw l-xurxin u jinnutaw kemm pereżempju mhux qed isir żvilupp fil-suq eh, tax-xogħol jew anke pereżempju fis-suq tal-kompetittività. Ikun hemm qsim anke eh, ta' l-aġendi u anka diskussjonijiet bejn pajis u ieħor dwar x'qed isir fis-swieq differenti kif nistgħu insaħħu s-swieq u kif nistgħu nejnu l-xulxin. Dan ukoll jorbot mal-patt ta' stabbiltà jekk pajjiżi bħal l-Olanda ippermettu li nerġa' nagħmel referenza għal eh, dan il-pajjiż u mhux għal dak fiċ-ċentru tal-kontinent. Per eżempju, l-Olanda jekk ma jkunx jista' jilħaq il-mira ta' tnaqis ta' fil-mija tad-deficit, ikonna eh, anzi, ikollhom bżonn ġustifikazzjoni speċifika ħafna eh, biex juruna għalfejn sar dar kollu jridu jieħdu miżuri ekonomiċi oħrajn biex jintlaħqu dawn il-miri fil-snin li ġejjin. Irdu kollhom spjegazzjoni tajbanka fuq ir-riformi strutturali. F'dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali ikun hemm bżonn ta' miżuri addizzjonali biex eh, ikun hemm din ir-riforma strutturali illi jikkonvinċu li jaħdmu tajjeb. U B'dan il-mod biss inkunu nistgħu naċċettaw li jkun hemm sena addizzjonali fuq dawn il-pajjiżi, però jkun hemm testijiet stretti. Allura se nagħmlu bi Franza eżattament. Franza bħal kull pajjiż ieħor se tiġi ġuddikata fuq dawn il-kriterji li semmejt sa jilħqu din il-mira budgetarja din is-sena jekk le xed jagħmlu b'mod addizzjonali biex jilħqu dawn il-miri b'mod eh, maġġel kemm jista' jkun fis-snin li ġejjin anka relatati mal riformi strutturali dan japplika għal Franza kif ukoll għal kull pajjiż ieħor. U hawnhekk kellna eh, taqsira tal-sis six-pack tajba ħafna. Issa, Sur Peter Simon ħatas l-SND, rapporter fuq il-fondi tal garanzija tad-depositi. Sur Peter. Grazie ħafna Sinjura President, Sur Disselbrom dan il-Parlament jgħat jiġġielet favur il-trasparenza protezzjoni tal-konsumaturi u anka fuq il- pak Nixtieq nkun naf anzi naħseb li jiena nissimpatizza miegħek, però jidher illi m'intix qed tkun mhux qed tagħti il-verità kollha. Qegħdin nitkellmu fuq din l-imposta illi taħdem b'mod legali. Però sa jgħidu l-Ewropej lilek dawk in-nies illi minna li jom kellom garanzija l-100.000 euro. Irdu nkunu fuxen f'dan il-pakket u inti wet illi jekk eh, bank ifalli jikun hemm garanziji u nirċivu dawn il-100.000 euro lura. X'inhu ma raġunijiet għalfejn dan kollu tisir in-nies ma tantx interessom minn dawn il raġunijiet fuq kollox. Għaliex in-nies ma jistgħux jafdaw il-wedit tagħkom u jissur sur Xorble wkoll eh, tkellem fuq din il kustjoni u naħseb li inti qed tagħmel l-istess żball. Intom dejjem tgħidu li dan sa jkun kasta darba, però dejjem nirrepetu. Il-belaw tal-Greċja pereżempju eh, laqas ħadd hemm minnkom laqas l-investituri. Sakemm is-sur Mario Draghi qal illi sanatu eh, self biex l-investituri iżommu il-fiduċja tagħhom. Però sa ma jkollna l-ebda Mario Draghi li jista' jsalva s-sitwazzjoni preżenti u reazzjoni tan-nies. Inti responsabbli bħala individu mhux il-gvern Ċipriot, inti tittiżgura illi eh, tgħid lill gvern Ċipriot illi din hija sitwazzjoni impossibbli u mhux tiġi hawnhekk u tagħmilha illi huwa responsabilità tal-gvern Ċipriot biss Għalfejn għanna li l-ECB, għalfej s-sur Junke, intom tejdu xandu il Greċi, xandu il Portugal. Intom tafu xinu tajjeb u xinu ħażin, pero s-għedin toħol u dawn is-sitwazzjonijiet li ma ta' riskju għalina l-koll, zona euro kollha, u dan huwa ġir irresponsabbli. Għalfejn ma tgħidux lill gvern Ċipriot illi dawk depozituri kbar biktar minn 100.000 euro jdu jħallsu iktar. Dawk illi depozitaw f'Ċipru fl-2008 għalaw 250.000 euro iktar mill-li kikun vestew fil ġermania jew fl-Italja per eżempju. Għalfejn tittieħu eh, il anzi għalfejn ma taħdux il-flus minn għandhom mhux u tipproteġu lid depozituri iż-żgħar. Eh, dankeschön für uh, eh, diese Frage. Ehm, Grazie ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena jiena bħala president tal-Eurogroup irrid dejjem naħdem sabiex nikseb il-fiduċja tan-nies u aħna bħala politiċi nistgħu nagħmlu dan biss jekk ngħidu il-verità u noħolqu aktar ċarezza. Dawn huma żewġ li fżajt inti fid-diskors tiegħek u naqbel perfettament. Il-verità u ċarezza jwaslu biex ċipru ikollu programmi żona euro sabiex joħroġ mill problemi li għandu. Żona euro lassa illi tagħti dan l appoġġ Ma biex dan jkun sostenibbli hemm bżonn ta' element ta' burden sharing min-naħa ta' Ċipru, issa li rridu narawha dana kif jista' jsir b'tali mod illi iċiprioti jkunu jistgħu jarfaw dan il piż B'mod ekwu, naħseb li l-kumment ekwu għaw il-kelma ġusta hija ħaġa importanti għaliex ovvjament id depożituri li għandhom iżjed flus iridu iġerru iżjed piż minn dawk li għandhom ftit. Ħafna mit-taxxi li aħna konsidrajna uħt minnom fil-programm għedin jizdidu dawn. Jirfawom in-nis lokali in-nis tal-post u naħseb li taqblu miħaj meta ngħid li aħna derilna li għandna wkoll nitolbu illi dawk in-nies li għandhom depositi iżda li mhumiex residenti wkoll jerfgħu il-pis. Issa nifhem il-kritika ta' kif jista' jkun hemm E, zida tal-taxxa imma kwalunkwe tip ta' riżultat irid ikun appoġġjat mill-Istati Membri u minn ċipri, minn ċipri nfissa. U ma tintom tajdunna l ma tatux nis marġini ta' manuvra l-affarijiet ma jaħdmux hekk, la fil-Parlament Ewropew, la fil-Kunsill qas fiż-żona Ewro, in-nies irrid ikollhom iva lok ta' flessibilità l-intenzjoni tagħna jibla dubju li nilħu ftehim malar kemm jista' jkun li jkun iktar eku. Grazzi ngħaddi issa l-PPE u l-ewwel Viċi President ta' Kumitat ta' Prosara. Grazzi President. Naħseb li l-iktar momenti diffiċli tal kriżi issa diġà għaddew bis-saħħa tax xogħol u s sagrifiċċji li għamlu ħafna ċittadini Ewropej. Apparti ġifiri mill kustjoni ta' ċipru naħseb setat ġitratta trattata ħjar jiena xortin tama li din hija biss biex ngħidlek problema li tgħaddi xi ħaġa ta' ftit żmien. Għaliex anke fi żmien ta' kriżi iktar profonda u iktar gravi nexxina l-indirizzaw, u aħna naħseb illi importanti illi ma inkomplux nitilfu l-fiduċa ta' ċittadini però naħseb illi it-kabbir u l ħalqin tal-impjiegi huwa l-priorità ewlonija tagħna. Din hija kwistjoni nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar sabiex jagħmlu riforma. ċertu pajjiżi qegħdin jippjanaw li jagħmlu dan imma pajjiżi oħra li tiġà għamlu ħafna sforzi sabiex iniedu ċertu riformi. Issa ħagħuħra importanti apparti minn di riformi jazzon eh, l-Eurogrupp, għalek l-Eurogrupp se jgħamil sabiex jilħaq bilanċ li jgħati garanzija ta' sostenibilta ta' kontijiet publiċi tagħna u sabiex jgħati spinta u l-ħolqin ta' impjiegi. Nasab dina hija l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel, it-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' l-Unjoni Bankarja inti tiġa semmejt darbtejn kemm importanti li noħolqu t-tieni pil pilastru tal-Unjoni Bankarja l-mekkanizmu ta' Rizoluzzjoni ta' kriżi u jiena naqbel fil-mija, imma forsi is-sitwazzjoni ta' Ċipru għandha tkun opportunità sabiex natu inċentiv propju sabiex nifuka fuq it-tielet pilastru issa tal-Unjoni Bankarja l-Fond Komuni tad-Depożiti u għalhekk dan huma żewġ mistoqsijiet li xtaqt nagħmel. Grazzi President. Grazzi ħafna, Sur Zava. Samna salimma bl-Ispanjol <laughs> għal il-President tal-Eurogrupp. Iva, aħna għanna ħafna zjed strumenti issa dispożizzjoni tagħna milli kellna fil-bidu tal-kriżi. Espressjoni li sajd li qatt m'għandna naħlu l-opportunitajiet li tina kriżi ma naħsibx li aħna tlejnijom daw l-opportunitajiet għanna ħafna iżjed strumenti li jippermettuna l-indirizzaw il-problemi issa u jina wkoll bħalek nittama illi il krizi attwali f'ċipru tiġi indirizzata bl-aktar mod rapidu possibbli. Mistoqsija u l-anija tiegħek kienet allura xi strateġija nanużaw biex nistimulaw it-kabbir u l-ħolqien tax-xogħol. Naħseb illi l-iktar ħaġa essenzjali hawnhekk illi Inżommu f'maħna nittrattaw il-vulnerabilità tal-ekonomiji tagħna li varjaw skont il-pajjiżi kellek raġun tajt li f'ħafna pajjiżi tiġa saru sforzi kbar Spanja fost l-oħrajn fil-fatt imma anke l-Italja, l-Portugal, l-Irlanda. Sar ħafna xogħol. Ah, skapitu soċjali kbir jiġifieri kunu onesti dwar l-affarijiet. Iżda m'għandix dubju li l-kompetittività ta' dawn il-pajjiżi qiegħda dejjem tmur għall-aħjar. U dan huwa kruċjali sabiex ikun hemm ħolqien ta' impjiegi ġodda u biex ikun hemm ukoll tkabbir u naħseb li l-kol flimkien iridu naħdmu sabiex nimxu lejn nif aktar moderna u effettiva ta' flusna kemm fil-budgets Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali. U naħseb għalhekk kruċjali illi nħarsu lejn mezzi ġodda għal l-innovazzjoni, għall edukazzjoni biex nippermettu li l-żazax jiksbu degrees u lawri aqwa, ja jiksbu esperjenzi fil- um, ehm, posta xogħol, apprentistati u affett bħal dawn, il-Kunsill Ewropew il-ġimgħa li għaddiet għamel l-impjiegi fost iż-żgħażagħ bħala priorità ewlenija u issa qed issir priorità sabiex fuq livell nazzjonali wkoll ninvestu għal l-opportunitajiet ta' zaza. Humbat il-punt li ħor kien dwar l-Unjoni Bankarja u r-rezoluzzjoni, il mekanizmu ta' rizoluzzjoni. Jiena naħseb li għanna bżon ta' iżjed inċentivi sabiex naħdmu b'mod aħjar u ċipru iva bla dubju huwa inċentiv, imma jiena kont ġaħassejt li sabiex ikun hemm. Tkabbir ekonomiku sostenibbli fl-Unjoni Ewropea aħna neħtieġu Unjoni Bankarja din hija ħaġa nemmen fiha 100%. Wieħed mill perikli kbar li niffaċċjaw bħalissa għadu fis-settur finanzjarju fl-Ewropa kollha. Il-banek iridu insaħħuhom. Il-balance sheets tagħhom iridu jkunu aqwa, is-supervizjoni trid tkun aħjar. Il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni jridu jiddaħħlu sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw dawk il-banek li kuna għati faċċaw problemi. Għanna bżon ta' strumenti ta' rikapitalizzazzjoni u rridu kol nindirizzaw il-bżon ta' sistema ta' garanzija Ewropea. ħafna nis forsi tiġi jaħsbu dan huwa tiġa mekanizmu Ewropew, imma bażikament l-unika li għanna fuq livell Ewropew huwa dan il-garanzija ta' mittel, imma fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità nazzjonali illi ehm, joħorġu l-flus għal banek illi jfallu. Anke bis-sistema li għanna bħalissa xorta għada sistema vulnerabli din. Idu naħdmu ħafna u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex inżommu l-fiduċja tas-swieq u taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna u ngħaddi issa għal l-essendi u s-sur Gwangok. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna kuntenti ħafna li tinsab fostna hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Bdejna b'diskussjoni dwar l-episodju Ċipriot. Dina, mhix kwestjoni fuq id-depożiti, garanziji, din hija taxxa fuq l-assi illi ikunu jiġu ġifiri indirizzati at source jew inkella affarijiet oħrajn. Il-Kummissarju sa fejn affin ġi konsultat biss, ġiet konsultata biss eh, flaxija bejn il-ġimgħa u s-sibt. Il-problema hawnhekk hija waħda ta' governanza sewa taż-żona euro, il-memorandum il ħajntbagħat l-intbagħat il-ċipru kellu rekomandazzjonijiet oħrajn li per pereżempju privatizzazzjoni ħaġa li nis issa fl-Ewropa qegħdin issejħula makro eh, kondizzjonalità. U din għal-makro kondizzjonalità jekk tkun hemmhekk u hemm min hu favorija fil-fatt anke fil-kunsilj jekk fim sew. Da ħajwassal problema tal-leġittimità demokratika ċittadini tagħna li huma tassew xetti dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf x'taħseb inti, taħseb il makro kondizzjonalità tittiġi ġestita fuq livell intergovernamentali jew inkella tippreferi approċċ komunitarju, iktar dialogu, iktar kodeċiżjoni fil-ġejjini mal-Parlament Ewropew, speċjalment meta tqis li fis-snin li ġejjin ħajkun hemm bidla fit-trattat dan ir-rigward. Aħna min-naħa tagħna donnu. Isna qegħdin nantiċipaw daqsxejn l-affarijiet għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar struttura parlamentari sabiex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 Imma inti saqsejtna fuq il-Kummissarju jekk ġiex ikkonsultat dan dwar anki il-moviment li sa kapital, ovvjament l-Unjoni Ewropea dejjem preżenti u aħna dejjem nistaqsu fuq il-fattibilità fiskali jekk jistgħu xi saħħu daw fil-liġijiet eżistenti. Aħna ħadd ma qalilna li m'għandniex nagħmluha ħadd ma tagħna l kontrarju. Ovvjament jekk tkun kieku xi ħaġa li tmur kontra trattati Ewropej jew ir-regolamenti dejjem ħajkun hemm xi ħadd li ħajdin nara dawn l-affarijiet insewwa ma jistgħux isiru. Ġifieri din hija ħaġa li aħna dejjem nivverifikawha qabel dwar il-kondizzjoniltajiet makroekonomiċi issa. Iva, din hija xi ħaġa intergovernamentali. Jiena dejjem favur id-dialogu iżda onestament ma naħsibx li hemm xi appoġġ qawwi bejn l-istati membri sabiex naħdmu lejn il-kodeċiżjoni fuq dawn il-punti. Dialogu iva bla dubju. U jrest ġifiri niġi hawnhekk qudiem il-Parlament u nitkellem mal- kumitat tagħkom fuq il-punti li qegħdin jiġu diskussi grupp ta' l eurogruppu huwa favur id-dialogu bla dubju. Anki biex ikun hemm kumitati mill-Parlamenti Nazzjonali sabiex forsi nqarbu anki dawn il-kwistjonijiet ta' makrokondazzjonalità. Grazzi ħafna. U ngħaddu issa għal kellim ieħor mill-PPE Is-sur Verber li huwa wkoll ir-rapporter tal-Mifid, ma ma naħsibx li għandu x'jaqsam dan ma' Ċipru. Le fil-fatt ma kontx naħdem dwar dan, sur Dysel Bloom. Naħseb il-problema kienet din fil-fatt. Intom irnexxilkom titilfu ħafna fiduċja fl-Ewropa dwar jekk mhux biss il kontribwenti mad depożitur żgħir għandux iħallas għal problemi ta' ħaddieħor. Imbagħad dak li inti qed li ġie maqbul mot unanimu fil-fatt qabel mal-modell eh, kummerċjali ta' ċipru minflok għal għalara intom responsabbli tad diffikultajiet li tinsabu fihom u l-modell fiskali u l-modell kommerċjali illi wassal għad diżastru li qegħdin fih ċipru bħal sama ma indirizzat baqa l-istess. Għalhekk fi deċiżjoni li ħadd jieħdu intom taċċarta taċċertaw li ċipru għall-inqas tiġi f'sitwazzjoni ta' kompetizzjoni b'mod sostenibbli u mux jisna. Qegħdin aħna naqblu ma dak li qegħdin jagħmlu ma' s-situri kbar il waslu għal problemi. Grazzi. Inti semmejt it-telfin tal-fiduċja u um, ma nistax ngħid li d-dibattiti ta' dan it-tmin il-ġimgħa dwar dan xi fisser għall sistema ta' garanzija tad-depożitu fil-fatt effettwat l-swieq u l-fiduċja minnaħa tad-depożituri missa il qegħdin naraw is-sitwazzjoni ġranet wara naħseb li d-dibattitu kien ikbar mir-reazzjoni tas-swieq u tal-ċittadini. Ġifiri naħseb li jista' jkollna daqsxejn iktar fiduċja kif rajna f'daw l-aħħar ġranet. U s-swieq għandhom iżjed fiduċja milli aħna bħala nies illi nfasslu il-politika naħsbu illi għandhom fil-fatt nifhem illi hemm tħassib u nifhem illi forsi misna mistu kien hemm komunikazzjoni aħjar dwar id dizz distinzjoni dwar dak li qegħdin nipproponu hawnhekk u s-sistema ta' garanzija ta' depositi ma ma naħsibx li kien hemm xi telfin ta' fiduċja ta' barra minn hawn ma naqbilx le li kien hemm dan. Imbagħad inti jagħti l soluzzjoni li qegħdin nipproponu aħna qisu qed tajt li l-mudell eh, kummerċjali ta' ċipru huwa tajjeb u jiena ma naqbilx aħna li provajna nagħmlu illi edna illi hemm xi affarijiet oħra li jridu naħdmu dwarhom iżjed fl-MOU aħna bilna dwar aktar kontroll għal regoli kontroll ħassil ħasil tal-flus. Irdu nħarsu mhux biss lejn ir-regolament u jekk ir-regolament u tajjeb imma anki l-prattiċi li jeżistu fis-settur finanzjarju ta' Ċipru jekk mhux tajbin daw. Hemm ħafna xogħol xisir f'dan ir-rigward. Mbagħad hemm ukoll il-bidla fl-istruttura fiskali u it-taxxi fuq il-modell kummerċjali. Ir-riżultat ta' dan il-programm ħajwassal għal tnaqis kbir fis-settur, downsizing kbir, għalhekk aħna li ma kien illi waqqafna ħesrem il- model kommerċjali ta' ċipru, għaliex dan ovvjament kien ħaj effettwa kieku eh, l-ekonomija tagħhom mod ħażin ħafna ngħidu li nintuhom iċ-ċans li jerġgħu jibdew bil-mod il-mod b'taxxi raġonevoli, b'regoli stretti fuq il-ħasil tal-flus, eċetera, eċetera. Grazzi ħafna issa supplementari għandha minuti oħra, għandi minuti oħra jien. Għalhekk jekk is-swieq fehmu dak li ddeċidejt inti tajjeb imma jekk tiġi fil-kostituenza tiegħi aħna nirrappreżentaw lin-nies u mhux lis-swieq u n-nies qegħdin jgħidu li aħna qegħdin nħallsu tliet darbiet iżjed bħala kontribwenti, bħala investituri qegħdin nitolfu li max u issa bħala depożiti, bħala depożituri anzi ħajkonna nħallsu għal darba oħra. Kemm ħajbqgħu nħallsu aħna dini id-diviżjoni li ħalqot is-sitwazzjoni is-swieq u n-nies u jina minn nies importani mill kostituenti ngħidlek biss illi l-ammont enormi ta' depositi f'Ċipru mhumiex minn huma mill-investituri. U jiena naqbel illi għanna nsibu soluzzjoni illi hija aktar ġusta qed qabel dil ħaġa u nittama li ċ-ċittadini ta' Ċipru anzi illi il-politiċi ta' ċipru irres u proposti ta' dan it-tip. Aħna minna dak li stajna nar il-ġimgħa. Nittamaw illi issa l-qudiem ikollna ehm, riżultati aqwa. Grazzi ħafna naħseb il-messaġġ wasal illi l-fiduċja ehm, fil-garanzija ta' mittel hija essenzjali ħan ngħaddi għall-lista ta' riserva imma kjoġobkom ta' staqsu xi għaxar mistoqsija għax mhux Um, tirċivu tweġiba. Ħanħod kont nejt nejn Sur Berman mill un-bat unbat Kratzer, qabel ma nieħu tweġibiet, jekk jogħġbok. Sur Dijsselblum, ħagġa ta' sabiħa ħafna li tinsab ma' nallum. Anki, għaxa l-inqas turi l-Parlament Ewropew u l-ħaddima tal-Parlament Ewropew li l-assistenti tagħna għandhom futur. Bħala President tal-Eurogroup, jiena naf x'responsabilta kbira ħa il-Bank Ċentrali Ewropew f'dawn l-aħħar snin meta qal illi l-euro ħajżommu hemm a kwalunkwe kost. Issa inti taħseb li hemm bżonn jitnaqqas daqsxejn il peace li għandu fuq l-ICB u l-insibu definizzjoni oħra ta' solidarjetà bejn l-istati taż-żona Ewro. Jew inkella taħseb li kif huma maqsumin bħalissa il-biżijiet bejn iż-żona Ewro u l-ICB sodisfaċenti fl-opinjoni tiegħek. U biex inkompli ma' qal il-kellim ta' qabli u l-ħasil tal-flus. Naħseb li minn banda Iva rridu nindirizzaw ovvjament din il-kwestjoni tal-ħasil tal-flus f'Ċipru, imma l-evażjoni tat-taxxa u l-froda tat-taxxa fl-Ewropa kollha m'għandix tiġi indirizzata din mhux ħaġa li tiġi indirizzata kull imkien ħalli ma jkunx biss settur finanzjarju iktar b'saħħtu imma ikun hemm tassew solidarjetà bejn l-istati membri. President, jiena Griega, imma minnix semmi problema ta' ċipru għax naħseb semmejnija bizzejet. Jiena nixtieq insemmi l-inugwaljanzi bejn in-naħa ta' fuq, in-naħa ta' isfel, ir-reġjuni periferiċi u ċ-ċentru ta' żona euro. Għax dan id-differenza qegħdin narawha dejjem ikbar minħabba l-kriżi finanzjarja. Aħna iddiskutejna b'mod estensiv fil-Parlament Ewropew Rajna l-isqarijiet li ħareġ is-sur Draghi pereżempju hu. wissiena għalilna illi hemm differenza fil-livelli ta' produttività u kemm jiswa x-xogħol distinzjoni ġifir differenzi li jeżistu bej pajjiżi taż żona euro. L-SMEs li qegħdin jixtiequ jikbru Qegħdin nibatu minn din id-differenza li teżisti fiż-żona euro. Speċjalment l-affidabilità tal-kapital u kemm jiswa biex wieħed jissellef. U għalhekk nixtieq insaqsi, teżisti strateġija taż-żona euro sabiex nindirizzaw din il-problema u jekk teżisti strateġija, allura x'bażi għandha din? L-opinjoni tiegħek dwar il-progress tal-programm tal-konsolidazzjoni fiskali, x'taħseb dwaru? dawn il-programmi jieħdu konsiderazzjoni l-bżonn li nindirizzaw dawn differenzi bejn ta' fuq u tisfel. Thank you very much. Um... Grazie tassew. Iva, jesistu ħafna differenzi fiħda l-Unjoni Ewropea uħut minnom eh, joddu kol la tramuntana u nofsinar kif il-fat il-krizi finanzjarja u rrit għalix saħqet ħafna fuq daw id-differenzi Il-punt li saħafu Mario Draghi kien li sabiex id-żona Ewrop bħala eh, zona euro kolla kemmi biex jisir aktar kompetitiva titkun aktar innovattiva, iridu nżidu il-produttività tagħna u anki innaqsu l-ispejjeż tax-xogħol meta nqisuh ukoll mal-produttività u għalhekk tisir isir ħafna xogħol dan il-qasam, pero din mhix kwistjoni biss għal pajjiżi tan-nofsinhar u inkar għal pajjiżi tat-Tramuntana. Basikament din hija kwistjoni li tot għal pajjiżi kollha. Din hija kwistjoni wkoll għal pajjiż pajjiżi fiċ-ċentru tal-kontinent u tot ukoll għall-Olanda. It-tieni net bosta mill-programmi li kienu neċessarji biex nindrizzaw il-kriżi f'ħafna pajjiżi ikkontribwew ukoll għal din il-kwistjoni għal ispejs tax-xogħol u anki l-produttività. Meta inqarsu lej l-ispejjeż tax-xogħol anke fin-nofsinhar naraw li l-kompetittività tagħhom qiegħda tiżdied passi maġġel u anki pożizzjoni relattiva rigward il-kompetittività fl-Unjoni Ewropea qiegħda titjieb il-fabriki qegħdin jiċċaqalqu mill-tramuntana nofsinhar. Il-persuni fin-tramuntana ma kinux qegħdin jieħdu gost, però bħalissa l-fabriki qed jiċċaqalqu lejn Spanja. Dawn ma dawn seħħu minħabba riformi li saru, però l-kwistjoni prinċipali tiegħi hi li xi drabi dibattitu għandu xi jaqsam mal-fat li mhux kwistjoni li għanna nesportaw inqas nkunu ktar kompetittivi inqas fit tramuntana sabiex nkunu ktar kompetittivi fin nofsinhar però l-Unjoni Ewropea bħala entita sħiħa eh, minn lat internazzjonali qed issir aktar b'saħħtu. Flimkien aħna għanna l-akbar esportazzjoni fil-bqija tad dinja u kolla lix jekk naraw xinu l-bilanċ fiħdan l-Unjoni f'dak il-kas inkun għedin itilfu ħafna opportunitajiet mill-kummerċ internazzjonali u għalek bħalissa għal tkabir, iċ-ċansijiet għal tkabir ekonomiku jinsaf fuqsma differenti madwar id-dinja fejn hemm tkabir, fejn hemm opportunitajiet ta' investiment u jekk aħna bħala Unjoni, il-pajjiżi kollha Inkunu nistgħu nieħdu parti minn dak it-tkabbir ekonomiku, u nsaħħu l-pożizzjoni tagħna ta' esportazzjoni, f'dak il-każ aħna nkunu nistgħu nilħu tkabbir ekonomiku fiħda l-Unjoni Ewropea. Din mhix eh, loba eh, li totta tal pajjiż wieħed imma tolqot il kulħadd. Skużani, skużani tal-lina nsejt eh, inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, skużani. Inti saqsejtna dwar ir-relazzjoni teżisti bejn anki responsabilità tal-ICB, issa l-ICB forsi mhux qed jieħu jew jerfa' responsabilità tiegħu waqt din il-kriżi finanzjarja tweġiba tiegħi hija di. F'dan l-istadju hija inevitabbli. Pero meta jkollna situazzjoni eh, sostenibbli wara l-kriżi l-ICB u l-istrumenti kollha tiegħu u l-programmi tiegħu għandhom jitnaqsu l-ICB ser ikun l-ewwel wieħed li jara f'dan il-fatt, però f'dan l-istadju aħna verament rridu nkunu realistiċi għaliex inevitabili li sibi jaqdi dan ir-rwol qed jaqdi u qed jaqdi wkoll wol ħafna kostruttiv. Fuq medda meda twila ta' żmien mbagħad aħna rridu nassikuraw li bħala aħna li nfasslu l-liġijiet fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna iktar strumenti għandna mezzi tajbin li nistgħu ndrizzaw il-kriżi anke għal ġejjieni. Trim mistoqsija tiegħek kienet fuq l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil ta' flus. Jiena naqbel miegħek mija li il-mod kif għandna nindirizzaw din il-kwistjoni fil-pajjiżi kollha u billi aħna naħdmu flimkien imkien Għaliex ta' bil-ħaq dawn ma' kwistjonijiet ta' kompetizzjoni bej il-pajjiżi. Taxxa u reġims ta' taxxa u kompetizzjoni bej il-pajjiżi, ġbri aħna nixtiequ nsaħħu ir-reġims ta' taxxa f'dak il-każ aħna rridu naħdmu flimkien. imkien U din twassal ukoll bħala deċiżjoni li jrid jieħu l-Ministru tal-Finanzi tal-Olanda. Iva nkun sinċir, l-unika mod kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni u li nagħmluha fuq livell internazzjonali fl-Unjoni Ewropea l-kull flimkien. Tajjeb wis, Sophie mill-grupp tal-Alde. Iva, grazzi tas, Signor President. L-ewwel bel kollox bħala liberali nixtieq nilqa' hawnhekk fostna, nix naf li ser nara l-wiċċek ta' sikwit, fis-snin ġejjin ila. Mela. Aħna tkellimna ta' sekwit fuq ċipru llum fid-dibattitu tal-lum, però hemm ukoll xnijat li qegħdin iduru fix-xandir dwar pajjiżi oħra li għandhom ukoll qed jirrappreżentaw riskju sistemiku u li ser ikunu il-pajjiżi li jmiss jintlaqtu. Però jiena kurjuża dwar dan. Min huma daw il-pajjiżi? Inti wkoll saqsejt dwar soluzzjonijiet issa rigward eh, minkejja il-sitwazzjoni urġenti l-gvernijiet xorta waħda nħasbin dwar l-elezzjonijiet tagħhom u ma tantx donhom restu jerfgħu responsabilità l-Ewropa. Pal riżultat ta' dan aħna tinsibu ruħna f'kriżi permanenti. Donna qed infaslu l-politika biss għal ġejjieni. Inti tkellimt ukoll dwar jimplementaw it-toolkit tal-Unjoni Bankarja sa kif se tħeġġeġ il-gvernijiet nazzjonali biex jerfgħu responsabilità tagħhom dwar dan. Fl-aħħar minuta aħna bħalissa nirċievu rapporti dwar ultimatum tal-ECB hekk kif aħna nitkellmu u dan qed ovvjament ultimatum għal Ċipru u dan ser isir nhar it-tnejn. Tista' tieni reazzjoni tiegħek dwar dan? Grazzi tassew, onorevli Intveld. Mela rigward pajjiżi oħra li nsabu f'periklu, u jekk u waslu għal riskju sistemiku jiena ma nistax nidħol fuq dan. Jien naħseb, ma nistax nitkellem fuq dan, naħseb li roli l-Eurozone għaddej ser jasal għal periodu ta' aktar stabilita u naħseb li aħna għandna naħdmu mill-aktar fis u bisħiħ għal-mekkanizmi kollha li aħna nistgħu eh, nużaw u anki kolna koordinazzjoni ekonomika politika sabiex nevitaw riski li sta' jkollna fil-ġejjini. Inti wkoll tlab tal-soluzzjonijiet Ewropej anka jiena miltek u inti għat li l-gvernijiet nazzjonali għadhom wisqet jixu l-attenzjoni fuq l-elezzjonijiet tagħhom aktar mill-problemi li verament eh, aħna milquta bihom għal politiċi Eh, kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej, din tidu sibu possibiltajiet biex tagħmlu dak li intom taħsbu li għandu jsir li huwa tajjeb xin inkella il-periodu fil-mandat ta'kom ser ikun qasir ħafna u dak li intom tkunu fassaltu li ser tagħmlu ma jkunx daqshekk sostenibbli għaliex il-politiċi li jmiss ovvjament ser ibidlu il-direzzjoni ta' triq li tkunu ħattu. Ġifri dejjem hemm bilanċ ta' kif aħna nistaw nimxu l-qudiem f'dak li nagħmlu u kif nistgħu immexxu l-elettorat ukoll, iċ-ċittadini tagħna. Xi drabi li jekk wieħed jaġġel, eh, wieħed ikun qed jaqbes il-, il bez il-linja tiegħu għalhekk wieħed irid jara wkoll anki kustint marbuta mal-Unjoni Bankarja għan nixtiequ naġlu, xi drabi nkunu nixtiequ naġlu aktar milli qed naġlu bħalissa però il-punt ta' tluq tal-proġett tal-Unjoni Bankarja li huwa wieħed mill-aktar proġetti kbar bħalissa fl-Ewropa. Dan beda biss sen nofs siċurilu. U għana fil-fat qabbilna fl fuq dan l-ewwel bażi, l-ewwel punt, l-ewwel pass tal-Unjoni Bankarja. Iġifri, palissa nistaw najdu li il-bini ta' l-Unjoni Bankarja tila, pero ovvjament nixtiequ naġlu aktar il-pass. Sofi, saqsitek dwar li sibi u kol u anki dwar it teddit Jina nixtieq u kol nisħaq fuq dan il-punt, għalix forsi tista' tespandi fuq dan il-punt. Aħna smajna wkoll li hemm din it teddida tar artirar tal-emergency liquidity. U aħna konna din naħsbu li forsi kienen konna ser insibu soluzzjoni u inkella ser ikun ikunem aktar ħin moti biex tinstab soluzzjoni dwar dan. Din però din is-soluzzjoni u din laza sir forsi titneħħa nhar it-tnejn. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-emergency liquidity u t-teddit li hemm fl-ECB u anki l-interventi politiċi min-naħa ta' l-ECB? Grazzi ta' stessu, President. Jiena ma naħsibx li l-ECB qed jeddet dak li qed jagħmel u qed jagħmel li jistgħu fih dan il-mandat tagħhom U din il-faċilità ila tista' tiġi applikata jew tkun disponibbli biss għal dawk il-banek li huma solventi u li għandhom futur. U jekk il-banek qegħdin eh, f'ħafna għawċ, irrit ikun hemm prospetti għal programmi fil-ġejjini anki biex ikun hemm rikapitalizzazzjoni tal-banek biex dawn il-banek jerġgħu jitqedu fis-safe havens. Jinnaħseb dan huwa l-mandat tagħhom, hija responsabilità tagħhom u għandhom il-possibilità li jiddeċidu jekk jimxewx il qudiem billi jipprovdu din tip dan tip ta' boċ. Dak li huma qalu jekk qed niftakar tajjeb u li huma jħossu li huwa urġenti li importanti li jkun hemm programm u ma jistgħu jkomplu jaħdmu billi jappoġġaw u jagħmlu disponibbli ila jekk ikun hemm programm. dan juri l-urġenza l-ewwel qabel kollox biex il-gvern ċipriot eh, biex jintlaħa eh, ftejn fuq għal-minu programm u naħseb li sibija mek għandu eh, għamel puntajjeb. Grazzi tassew. Kif għattilkom fil-bidunet, ovvjament kellek ġurnata qalila unek bħala l-ewwel ġurnata tiegħek Eh, fil-Parlament, grazzi tassew tal-prezenza tiegħek nittamaw li nkun nistgħu nkomplu ikollna skambju tajb ta' opinjonijiet fil-ġejjini, naħseb ħanerġgħu naraw dar boħra magħna fil-5 ta' Settembru. Nirringrazzjawk mill-ġdid. Thank you. Grazzi. Mela aħna ser ngħaddu għal voti, però ser nifqu għal pawsa ħafifa sakemm jitqasmu il-listi tal-votazzjonijiet u sakemm membri uħut mill-persuni li qegħdin fil-kamra iħallu din il-kamra bil-kwiet.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 il-Kumitat ta' Konsulenza dwar l-Istatistika. Jekk joġobkom nitlab silenzju u anki il-ħatra tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Mela dan seħ meta l-Komitat ta' Konsulenza tal-Istatistika twaqqaf fl-aħħar mandat u jiena kont wet mill-ewwel rappreżentanti tal-Parlament fuq dan il-punt dan ġi segwit minn Edward Cicluna li issa laħaq Ministru u għalhekk huwa perikolus li wieħed jieħu dan ix-xogħol, però il-nomina hija ta' Lien Wangok aħna għanna biss kandidat wieħed u għalli kiena qed niproponi li namlu dan billi naħtruħ Mela, ot attent mela jekk uh, għaxxol li sertiħu, ħantik il-kelma sa. Iva, sabiex nirringrazzjakom, nirringrazzjakom tal-intom f'dajtuni, anki l-fiduċa li għetturu fija, ta' bilħaq dan ir-ruol waffer importanti, pero aħna pala parlament irridu nżommu għajnejna fuq il- il-real, kemm wieħed jista' jserraħ fuq l-istatistika għandna bżonn makro, tmexxija ta' makroekonomika u jien ser nagħmel dak nista' sabiex nilħaqu eh, l-għanijiet tagħna. Iva ta' bilħaqwa xogħol interessanti ferm, anki x'tista' titgħallem dwar dak li huwa għaddej met inti tattendi dawn il-qat jiena naf mill-esperjenza tiegħi. Mela issa nagħti ngħaddu għal punt 12 il-votazzjoni, il-vot fuq USITS. Mela, nifħu il-votazzjoni sabiex namlu test ħanaraw fejn edin. Mela, għafsu l-buttuni ta'kom, ħanaraw jek dan xet jaħdem tajjeb, tajjeb wis. Mela, persuna wahda mx qed tivvota, per naħseb qed jagħmlu hekk apposta. Mela, għanna 29 kontenti, 38 mumiex, wieħed ma jafx jekk għandu xi vota u 8 ma votawx. Jean Paul, m'għandekx card? Mela, rridu nżidu vot ieħor. Mela, tittorina eżattament x'tixtieq tivvota, għaw xi li m'għandux kard? Le. Mela, għandna koordinatur wieħed li ġapruħu b'mos mhux daqshekk tajjeb qatt inqareb, mela. Ma naħsibx li l-credit card tiegħek ser tidħol fil-post fejn għandek suppost iddaħħal il-kart tal-vot. Jean Paul. Iva, vera, kumitat tal-finanzi, ma ma tax il voti għak le. Mela, eħa nibdew. Mela, naddu għal-votazzjoni, mela, l-ewel wieħed wafu il-punta renumerazzjoni, kompromess A, mela, dan huwa maqsum żewġ partijiet, mela dawk fil-ħan votaw fuq l-ewwel parti dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet mela l-ewwel parti għaddiet, it-tieni votaw fuq it-tieni parti dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet mela ħanamlu verifika elettronika. Kulħadd ivvota kulħadd ivvota mela nagħlqu l-vot. Mela għanna 22 favur u 16 kontra mela it-tieni parti għaddit. Issa naddu għal amenda dissa. Le, ma, morrux għal amenda disa tajt il-President immorru għal kompromess B. Mela, kompromess B, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, stenzjoniet għaddit. Issa naddu għal kompromess ċe. Dawk li ma Me, kompromess bie maqsum f'żewġ partijiet mela nifutaw fuq l-ewwel parti dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Nivutaw fuq it-tieni parti dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb din ma ddiċ pelu ħanamlu ele eh, eh, verifika elettronika. Kulħadd ivvota nalqu l-vot u din maddiċ għanna 17 favur 22 kontra. Mela, naddu issa l-kompromess D. Mela, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet din għaddit. Naddu issa għal ammenda 22 Amenda 22 dawk ma favur, kontra, assenzjoniet għaddiet. Amenda 120 dawk ma favur, kontra, assenzjoniet ma Kompromess E dawk ma favur, kontra, assenzjoniet ma ddiet. Njamlu verifika elettronika. every voter. Kulħat t-vota. Mela nalqu l-vot. U fil-fat dan din għaddiet. Mela, issa naddu għal kompromess F. Maqsum f'żewġ partit, l-ewwel parti dawk ma' favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. U t-tini parti dawk li ma' favur, kontra Astenzjonijiet jien naħseb li din maddiċ. Nerġaw namlu verifika elettronika kif għamilna bl-oħrajn. Kulħadd tivvota. Mela votazzjoni magħluqa u din maddiċ. Għanna 23 kontra u 17 favur. Naddu issa għal amenda orali jiena u l bħala president biex ninkludu il-parti marbuta mal-correlation tables. Dawk li ma favur kontra astenzjonijiet din għaddiet. Amenda 49 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess ġe dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal amenda 8 Dawk ma favur kontra astenzjoniet nistaw niverifikaw amenda 8 niverifikaw b'mod elettroniku amen emenda 8 il-votazzjoni maluqa mela dina d-diet 21 għanna 21 kontra u 21 favur 18 kontra sa nivutaw fuq test hekk kif ġie amendat, ħanamlu dan mod elettroniku. Seb you voted. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. U hawnhekk għandna 31 favur bl-inklużjoni ta' Sur Jean Paul, 5 eh, kontra, ħames astenzjonijiet. Mela, ngħaddu issa l-leġizlazzjoni, il-rezoluzzjoni tal-leġizlazzjoni, għan votaw b'mod elettroniku. Kulħadd tivvota u hawnhekk għandna l-istess riżultat. 30-5-0. Mela, issa rridu nixtieq narek ir-rapporter jixtieq jibdix jidħol fin-negozjati biex ikun hemm l-ewwel ftehim fuq l-ewwel qari. Mela bħala proċedura normali jiena nista' ngħid li minħabba l-fatt li dan ma kienx faċli biex niksbu dan ir-riżultat, jekk hawn xi ħadd fil-kumitat jixtieq imur fil-plenarja, aħna nmorru għall-plenarju. Jekk konna unanimità biex immorru fil-kunsil, dak il każ immorru l-kunsil, però ovvjament Aħna diġa kena diskussjoni dwar dan, pero l-kemm il-maġġoranza nista' ngħid li kienet pjuttost b'saħħitha. Però nixtieq ma nafx, nixtieq nara jekk intomx tixtiequ tmorru l-plenarja, però l-Kunsil għadu ma wasalx għal ftehim u għalhekk minn perspettiva demokratika tfadal żmien. Ivan din nota li l-Presidenza Irlandiża ser tibda mill-ġdid bin-negozjati fil-Kunsill f'Apri sabiex jippruvaw jiksbu approċ ġenerali, ġifri il-kwistjoni din nixtiequ nresqu dan il-suġġett eh, fil-plenarja u forsi nagħmlu xi bidlit jew xi modifika forsi hemmhekk niksbu anki aktar żmien sabiex inkunu nistgħu nagħmlu xi bidliet jekk dawn il-bidliet huma neċessarji. Jibin konċar jekk hawn xi ħadd li jixtieq li mmorru għall-plenarja Eh, iva, nistaw namlu għek fil-kas, nistaw npoġġu bil-qeda fl-imkien ma' shadows u anki niprofaw nsibu soluzzjonijiet għal problemi li għatana. Aħna skenna xi soluzzjonijiet sa ftit jemilu, ġifiri aħna lesti li nimxu b'dan il-mod u jekk xi ħadd minnkom il komitat jixtieq li morru direttament għal plenarja nagħmlu hekk. Wolf suġġerixxa u jiena wkoll naħseb li tajjeb li forsi tajb li konna ftit żmien Eh, li nimodifikaw kemm xejn xi bidliet, ġifieri aħna ser mmorru l-plenarja bih dan is-suġġett. Rridu naraw eżattament ser jiġi fil-plenarja. To Imxu issa għal punt 13, ġifieri il-ħolqien tal-faċilità għall-assistenza finanzjarja stati istati membri għal dawk il-pajjiżi li m'għandhomx l-Ewro bħala munita tagħhom dan il-rapport abbozza rapport interim. Kulħadd lest. Tajjeb. Emenda 10 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 11 favur, kontra astensjonijiet taddi. 12 favur, kontra assenzjonijiet taddi. Jider il nsejt xi ħaġa it-test oriġinali fuq paragrafu 2 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess A favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 14 favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess B dawk favur kontra assenzjonijiet u taddi fuq it-test reġjonali, paragrafu 5, favur kontra astenzjonijiet tgħaddi, emenda 16, favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Kompromess ċe, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Issa, emenda 18, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb li eh, ma, ma, ma favur ħan iċċekjaw ma ħsibx kont qed nikkonċentra biżejjed ħankun onesta. Il-votazzjoni għalqet u eh, għalhekk kontra, emenda 19 favur, kontra, astenzjonijiet kontra. Emenda 20 favur, kontra, taddi, kompromess D favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 33 favur kontra astensjonijiet taddi. 17 favur kontra astensjonijiet taddi. 29 favur kontra astensjonijiet taddi. 30 favur kontra astensjonijiet taddi. 31 favur kontra astensjonijiet taddi. 32 favur kontra, astenzjonijiet taddi. Test oriġinali, paragrafu 5, dok favur, dok kontra, astenzjonijiet u taddi. Kompromess E, favur kontra, astenzjonijiet taddi. 25, dok favur, Dok kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess F, għaw xi test bil-kulur isfar, anzi le, kompromess F, dawk favur kontra astensjoni u taddi. 39 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet u taddi. Test oriġinali, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 5, dawk favur kontra u taddi. Kompromess G, favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess H favur kontra sanzjonijiet taddi, 47 favur kontra sanzjonijiet taddi. Kompromess I żewġ partijiet dawk favur kontra astensjonijiet u taddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 46 dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Amenda 50 favur kontra astensjonijiet taddi, 52 dawk favur dawk kontra astensjonijiet u taddi. 40 favur kontra astensjonijiet taddi. Il-55 paragrafu 10 favur kontra astensjonijiet taddi, 53 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess je, dawk favur dawk kontra astensjonijiet u taddi. 50 ċis ta' 5 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 55 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 56 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 57 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess ke favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa test oriġinali, paragrafu 6, favur, kontra, astensjonijiet taddi, votazzjoni eh, semmejna lon blok, sa premessa B, anzi sa premessa C, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi, Nasab li diġaħt tkellimna, votajna fuq premessa ċe, emenda wieħed, e namlu emenda numru wieħed favur, kontra, astensjonijiet u taddi. Emenda tnejn, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda erba, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Premessa E, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Hamsa, għandi skużawni, Naħseb li ma votajniex fuq il-numru 3. Iva għandek raġun, emenda 3 dawk favur kontra taddi. 5 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Premessa F favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Kompromess L, dawk favur, dawk kontra, sensjonijiet taddi. Ħaneħdu vot elettroniku fuq eh, test pala kif ġie emendat. Kolħat vota, fatal l-vot wieħed, vot votazzjoni maluqa. 35 favur, anzi 36 eh, favur u 3 astensjonijiet. Grazzi ħafna. jider illi laqa li jmiss jaf 26 ta' marzu fid ta' filgħodu u m'hemmx kwistjoni tal-kumitat il-ġimgħa d-dieħla, però ma għadna ma deċidejċ li nħassar din il-laqa biex ikonna il-servizz tal-interpretarjat u koll il-laqa tal-komitat tintaqa' 11 ta' April mill-9 sa' nofsinhar wara lajt. Għanna bżonn iktar informazzjoni dwar dak sa jiġri għal għalej mis ġifri tiktal ġumad dieħla grazzi.